Ser nibdew din is-sessjoni li kienet magħluqa fi 17 ta' Ġunju tal-2010 il-minuti tal-laqa ta' 17 ta' Ġunju tal-2010 u it-test li ġie adottat hemmhekk huma disponibbli għalikom, kollegi, hemm xi kummenti. Il-minuti ġew adottati. Dziś rano wróciłem z dwudniowej. ngħidilkom li dalodu ġejt minn uh, zjara uffiċjali ġewwa ir-Russja din hija l-ewwel eh, zjara wara 12-il sena minn tal Parlament Ewropew, jiena tqajt mal-President, iċ-Ċer tal-Kunsil tal-Federazzjoni Sejger Miranov u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin u wkoll il-Ministru tal-Enerġija. Aħna tkellimna dwar ir-relazzjonijiet bejn eh, l-Unjoni Ewropea u r-Russja bħala partnership għall modernizzazzjoni u wkoll dwar in-negozjati bejn ftehim ġdid bejn ir-Russja eh, u l-Unjoni Ewropea. Kien hemm kwistjonijiet oħrajn li tkellimna dwarhom inklużi eh, l-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Jiena tqajt ukoll ma' rappreżentanti minn organizzazzjonijiet tas soċjetà soċjetà ċivili fosthom per eżempju il-rebbieħ il tal-Premju Shakarov. Waqt din iżjara wkoll eh, tkellimna dwar il-kwistjonijiet tal-gass u għettilhom lill-awtoritajiet Russi li aħna konna mħasbin ħafna dwar din is-sitwazzjoni u kellimt lil żewġ partijiet ta' dan il kunflitt biex eh, jiddiskutu iktar il-kwistjoni tal-deliveries eh, tal-gass lejn l-Unjoni Ewropea. Jienet u koll jandu jkunem klawżuli rilevanti eh, bejn il-Belarus u r-Russja li garantixxu l-provista tal-enerġija tal-gas lejn l-Unjoni Ewropea. Il-garanzija tal-provista hija l-iktar ħaġa importanti għalina. U koll il kunsell il-Kummissjoni qegħdin jenalizzaw din il-kwistjoni u forsi eh, rappreżentanti ta' din is-sitwazzjoni jistgħu jagħtuna aġġornament dwar din is-sitwazzjoni waqt din is-sessjoni. Is-sitwazzjoni qiegħda tinbidel ta' spiss u kull sija qed ikollna aħbarijiet ġodda dwar din il-kwistjoni. Għall-informazzjoni tagħkom kollegi, membri ta' delegazzjoni tal-Parlament mill-Indonezja qegħdin fil-gallerija tal-viżitaturi u nixtieq nil mod partikolari l eccellenza tiegħu Kamal għal Istanbul. Delegazzjoni Indonezji gości w parlamencie w związku z siódmym... Delegazzjoni mill-Indonezja. Da għawnek bħala parti mill-Assemblea Interparlamentari bejn l-Unjoni Ewropea u l-Indonezja hija parti minn soċjetali edha qiegħda tiżviluppa u hija importanti ħafna mod partikolari għall-Assoċjazzjoni tal-Nazzjonijiet tal-Xlok tal-Asja l-Unjoni Ewropea firmat eh, ftehim ma' dan il-pajjiż lura fl-2009 u ma' bi pjaċir kbir li jiena nilqa' rappreżentanti mill-Parlament eh, ta' l-Indonezja. Il-punt li miss eh, Is-sur Mike Datras tela eh, l-Europe of Freedom and Democracy li e FD u mit-23 ta' ġuni tal-2010 ser ikun membru ta' monetegġt Iġifiri membru mhux affiljat l-autoritajiet kompetenti tal-Olanda għaluli li Luis Bontes uh, ħadlu postu s-sur Lucas Hartong u s-sinjura Janine Hennis Flashert ħadila posta s-sur Jan Mulder sa' 22 ta' ġunju tal-2010 ġifiri mil-bira. Jena nilqa li zewċ kollegi il-ġodda Grazzi. Taħt artiklu 3 paragrafu 2 ta' regolamentazzjonijiet tal-Parlament Ewropew kemm il-mandati jiġu eh, verifikati u kol ċertifikati ta' eh, kwistjonijiet nazzjonali jinħarġu is-sur Hartong u il-sur Modler ser jieħdu parti mill-parlamenti mil se dak iż-żmien ser jiddikjaraw li se dak iżmin mhux ser ikollhom xi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 Il-Komitat tal Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Affarijiet eh, Interni ġiet nominat, ġi nominat Daniel van der Stak. Komitat speċjali għal affarijiet politiċi u riżorsi budġetarji għal Unjoni Ewropea Sostenibbli eh, wara l-2013 Lucas Hartong ħapost Daniel van der Stak. Delegazzjonijiet ta' relazzjonijiet mal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 u abbużi ġiet eh, eh, imwaf għal daqsad nifraħ lil kollegi taħt artiklu 1.23 ta' regolamentazzjonijiet il dikjerazzjonijiet ser jiġu publikati eh, waqt din il-laqa bl-ismijiet tal-firmatari u ser ikunu fil-minuti tal-laqa. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew li seħ fi 17 ta' Ġunju tal-2010. Jiena nixtieq nilqa' fostna lill President tal-Kunsill Ewropew u l president tal-Kummissjoni Ewropea. Sinjuri, grazzi tal-li qegħdin hawnhekk magħna se nibdew bid-diskussjoni tagħna daqt u qabel ma nibdew bid-diskussjoni ser nibdew bil-diskors mis Sur Van Rompuy, President tal-Kunsill Ewropew, ek joġbok. Mr. President of the European Parliament. President tal-Parlament Ewropew, President tal-Kummissjoni Ewropea, kollegi. Dan di kienet l-ewwel laqgħa tal-Kunsill Ewropew sa ma sirt President tiegħu u dima kienet dominata minn urġenza kbira. Dan din